Die Protokolle Signori, seduta tal-lum tis-sokta. Għanna l-minuti ta' 27 ta' frar, kom xie kommenti dwarum? xaħat joġezzjona, le? Xarajni l razan zajtuni, nħatfet.